MMIs. U dan kollet namlu sabiex nipromuovu tkabbir. U tkabbir tkun ħajġi mill-SMIs, grazzi ħafna. Filin dank Grazzi ħafna l komissarju Barnier. Dan id-dibattitu sajna għala il- Issa, fuq l-agenda għanna il- Diskorsi ta' minuta taħt artikola 150, nisanati il-kelma l-Sur Kukan. Grazzi, ħafna. Sur President u kollegi, il-dokumenti li ġew publikati riċentament mill-Kummissjoni Ewropea minħabba il-kabir tal-Unjoni Ewropea tal-messaġġ li pajjiżi li jdu jidħlu fl-Unjoni Ewropea illi il-progress huwa possibbli biss minħabba bitizjib sostanzjali dawk li huma kienu kapaċi jilħu dan dawn il-miri kienu kontenti. Għaliex anka wara diversi kompromessi eh, mirnexxilhom jaslu. Iżda dawk li ma rnexxilhomx jaslu anka wara diversi diskorsi ehm, inataw il-messaġġ li jħlew il-ħin ix-xogħol neċessarju mhuwiex ħa jsir e, minn ħatiħor jekk iridu illi jibqgħu jżommu maċ-ċittadini tagħhom huma jridu juru li qed jagħmlu qed jagħmlu kisbiet reali. Mhux bizzejt nitkellmu biss dwar diffikultajiet misterjużi, grazzi. Grazzi ħafna, kollegi, grazzi Sur Kugan, issa Sinjura Lunkovic. Grazie sul President if eh, iż żaza u l-xogħol fost iż-żazax huwa ta' madwar 30 fil-mija u ħafna nies, ħafna żazax m'għandhom xogħol kif fuq livell Ewropew nistgħu nimxu l-qudiem fl-opinjoni tagħna? Rridu l-ewwel naħdmu fuq eh, programmi tax-xogħol u nifukaw ukoll fuq problemi taż-żaza u rridu wkoll nimplementaw miżuri li jindirizzaw dawn il-problemi. Iridu intejbu riċerka fil-swiq ta' xogħol sabiex naraw li ma xogħlijiet eh, jista' jkun ħajkun hemm nuqqas ta' ħaddiema fihom eh, li moqsma ta' xogħol u rridu illi ninkoraġġu xi nies li eh, jitlu f'dawn is-setturi u jistudjaw għal dan is-settur. Irridu mm, ukoll inħeġġu l-intrapriża fiż-żgħażagħ Iridu wkoll eżempju jkun hemm naqsu taxxi għal dawn il-negozji u ninfurmaw l-iżżaza kol dwar il-programmi esistenti fejn dan l-Unjoni Ewropea. Iridu kol niprovdu taħriġ. Opportunità ta' taħriġ. Grazzi ħafna. Sunja Blinkovic. Issa nagħti l-kelma lis sunja Bilbaw.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 Il-terrorizmu tal-eta issa fl-axar spiċċa f'dawn il-ġirjanet ta' għan niftakru li l-persuni vatski man għatna ċettaw li ċaħat joqgħod tol fi simna fit-28 ottubru tal-1978 aħna il-tqajna l-ewwel darba kontra terrorizmu tal-eta. Dinna kienet sa minn dejjem l-opinjoni tal-maġġoranza tal-ċittadini baski. Eta le llum għandna kondizzjoni ta' ħjar meta dak kienar u għalhekk qed nirratifika l-petizzjoni tiegħi ta' 15 Ġunju tal-2010 programm Peace għal Uskadi irridu lajnuna natakom. Ikun iktar ħafna faċli illi nsaħħu l-paċi jekk intibu il-mod kif intejbu l-mod kif naħdmu flimkien. Naħdmu għal rekonċiljazzjoni u ma nerġawx namlu l-istess balji. Il-paċi jaddua tal-vitmi irridu nirrikonoxxu il-kuraġġ tagħhom, il-fatt li jażlu li ma jippottux, jisħoqilhom il-ġustizzja, solidarità u rispettu għalhekk jiena nipproponi illi dawk il-minuti kollha ta' silenzju li għamilna issa minn flok intuhom applaus u jkun eh, sinjal ħaj. Vielen Dank, Frau Kollegin Bilbao Barandi. Grazie, Signor Bilbao. das Signor Winburn. Grazzi, Sur President, nixtieq li nifraħ lil-tim tar rugby dan il-tim li ġej minn Wales għandu għana nifirħulom li nisimaw l-innu nazzjonali ta' Wales kien jiġi mkanta bil-lingwa tagħna kien eh, mument ta' takburija ħafna lina. Dan kien eżempju ta' kemm il-nies eh, minn Wales fil-fatt jagħmlu jagħtu kontribut il-pajjiż tagħna anka permezz ta' sport u kultura. Dan l-sport għandu jiġi mħeġġeġ sabiex intuża bħala odda ta' kultura sabiex eh, nħeġġu l-kultura u wkoll barra minn pajizna. Vielen Dank, Frau Kollegin Swinburne. Es folgt nun. Grazie, Signor Swinburne. Issa Sir Tavares. Grazie dal uh, fdal ġemmat il-Portugiżi tilfu 14% tal-pensjonijiet tagħhom u tilfu wkoll 20% tal-pagit tagħhom tal-pagi tagħhom. U mhux qed naraw investiment dirett li ġej minn dawk il-pajjiżi li għandhom dan id-diffikultajiet kien hemm 34 fil-mija 134% ta' zida fix-xogħol iżda fl-Olanda naraw li kemm min qed jevita li ħalas it-taxxi fil-Portugal billi ħallas fl-Olanda pereżempju dak qed iħalli vet negattiv dan qed ikompli jkisser il-pajjiż l organizzazzjoni fit-taxxa qed inġelu pajjiż Ewropej jiġġeled kontra liħor ieħor u dan qed ikisser l-ewro. Fl-2009 Sur Kejkejn għal illi jitkolla dibattitu. Irtikona fuq dibattitu fuq il-stabilta finanzjarja. Irridu illi intejbu l-ekonomija u ma rridux il-klim ta' Keynes, grazzi Sur Tavares. Grazie, Sir Presidente. il-ħelsin tal- soldat Izraelit gilaħ xejn għal elf palestinjan ħabsi eh, wassal għall ottimizmu fuq żewġ naħat. Aħna rridu għalhekk naprofittaw kemm jista' jkun minn din l-aħbar pożittiva sabiex insaqsu lill-Iżrael jew għal approċ li ħajwassal għal passi iktar speċifiċi? Pal per eżempju l-ħelsin ta' ħabsin palestinjani kollha u li neħu koll li neħu koll il-blokkejt li hemm f'Gaza fost miżuri oħrajn b'dan il-mod biss nistaw ikonna suċċess fit-tul f'dan il-żona. il, f'dan il, f'din iż-żona. għaliex inkella dan il-dan lat biss dan lat irid ikun żmien eh, jina ta' u appunta konverġenza ġdid. Grazzi ħafna. President, għaziz kollegi, dan l-aħħar smajt minn diversi kollegi illi fil fat ċina tista' tkun salvatur tal-Euro nasib illi n-nis kunu pjuttost fatalisti dwar dan minn flok entuzjasti u nixxie għalek nsaqsikom mistoqsija verament sempliċi. Għaliex iċ-Ċina għandha tgħin l europa Din lajnuna jista' jkun li tkun l-aħħar daqqa l-ponent. Jina fil-fatt ma tantx toġobni għax nasab li ma tantx toġobni din l-idea għaliex nasab li l-Ċina eh, għandhom strateġija tajba ħafna jafu x'għandhom jagħmlu u eh, fil-fatt aħna m'għandniex idea. Għan jiena ġej minn Prato fil-post fejn l-iktar Ċiniżi fl-Italja. Qabel ġew biex jgħinuna u issa jieħdu l-ekonomija kollha taħt idejhom u fil-fatt il-manifatturi oriġinali ta' Prato ġew mkisra. Grazzi ħafna sur Morganti. Issa għal-minuta. Isna xkutleska. Grazzi ħafna fi ħafna stati membri kemm fuq eh, livell nazzjonali kif ukoll livell lokali. Kien hemm eh, karta dwar il-familji eh, il-gbar, ħalli bekk dawn jiġu Mejuna. u bekk dawn irnexxilhom jiksbu xi benefiċċju kif ukoll xi tnaqqisijiet, imma m'għandniex aħna regolamentazzjoni għall-Ewropa kollha li xe tagħti l-istess drittijiet lill familji kollha fl-Ewropa. Fil-fema tiegħi kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kummissjoni għandhom bżonn jippromovu dawn il-familji l-kbar bi ħafna tfal ħalli bekk aħna jista' jkollna prinċipi li huma uniformi, jiġifieri għall-Ewropa kollha, għalhekk għandna aħna napoġġaw dawn il-familji l-gbar fi soċjetà tagħna, soċjetà li qed tixjieħ, u għandna bżonn ukoll nikkunsidraw il-fatt li din il-karta din il-karta se tapprova l-azzjonijiet favur il-familja nixtieq nagħmel appell il-Kummissjoni Ewropea ħalli dawn jieħdu l-azzjonijiet meħtieġa mill-aktar fis possibbli. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lis-Sur Kutas. Grazzi ħafna. Grazzi President. l europa qed tospita 25% tal-foresti kollha tad-dinja għanna eh, teżor nistaw najdu tal-foresti fl-Europa bi ħafna diversità u dawn l-affarijiet għandhom jiġu imħarsa imma dawn sfortunatament tibbatu mid deforestazzjoni fir-Rumanija saret ħafna deforestazzjoni imma bl-approvazzjoni tal-autoritajiet tal kemmet qed nitkellmu dwar reġun jew zona li suppost eh, Eh, ja, zona mħarsa u eh, l-speċi u l-annimali ġew affettwati hemm sistema ta' monitoraġġ eh, għal divorestazzjoni imma m'hemmx evalwazzjoni regolari għal divorestazzjoni. Għandna aħna ntejbu s-sistema ta' monitoraġġ u naħseb jiena li għandna ntejbu wkoll il-prassi għal ħarsin tal-foresti fl-Unjoni Ewropea ħalli bekk dawn it-teżori ħajibqgħu hemmhekk għal ġenerazzjonijiet li Grazzi ħafna. Anke kollegi. es folgt kollegi Herr Grazzi ħafna, Sir Kuta, sissa xinna din mikrofonu l-sul Gallagher. Grazzi ħafna. Hemm problema bl-interpretazzjoni. Il-biraħ nafu li l-Unjoni Ewropea għandha bżonn toħroġ bis ftejm ħalli bekk eh, issolvi l-kriżi fil-Greċja u tevita l-kondejġa. Il-ġimma l-oħra, il-Kummissjoni, il-Bank Ċentrali Ewropew, l-IMF il-taqgħu mal-Gvern Irlandiż u kien hemm kellim prinċipali mill-partit tagħna bħala parti mill-proċess ta' reviżjoni li ġie mifhum taħt il-programm. Iva l-Irlanda qed tagħmel progress konsiderevoli Is-sostenibilità tad-dejn tibqa' sostenibbli u l-irkupru qed iserra ħafna fuq l-irkupru ekonomika. E, Huwa mistenni li l-konklużjonijiet tas-samin Summit se jkollhom iva informazzjoni dwar id-dejn tal-Greċja ma' il-gvern iva tal-Irlanda għandhom qed jiddubita l-fatt li l-Gvern Irlandiż irid iħallas 3.5% tal-self mhux garantit lill bank Ċentrali Ewropew. Il-President għala il-mikrofonu tal-kellim u għadda il-mikrofonu lis-Sinjura Stanaka. President, kollegi, għaddew 20 sena minn mindu il-Orti Suprema tal-Latvija adottat il-rezoluzzjoni fejn iċ-ċittadini tal-Latvija inataw permess tal residenza. Terz tal-popolazzjoni tal-Latvija ġew imraħda mill-ritijiet politiċi kollad eh, dan kien kas uniku għax il-Parlament dak iż-żmien ċaħat li l-elettorat tagħhom il-ġittijiet ta' vot. Iċ-situazzjoni ġusta meta ċittadin tal-Unjoni Ewropea li jiġi l-Latvi għandu dritt jivvota fl-elezzjonijiet tal-Unjoni Ewropea tal-Parlament imma dawk iċ-ċittadini li ilhom jgħixu fil-Latvija għal eċiran ehm, ta' snin u mamċada minn dawn id-drittijiet nixtieq